f'dan l-istadju ħajkunu konsiderevoli ħafna allura nirrepeti minn pożizzjoni tiegħi biex, biex tivvutaw favur, grazzi. Mela, bekk nistgħu nagħlqu dan din id-diskussjoni u l vot għal-għada f'nofsinhar. Il-punt li jmiss huwa dikjerazzjoni minnaħat tal-Kummissjoni dwar il-forum dwar is-suq waħdini. an komissar Dalli. U nistieden issa l-komissarju John Dalli. Herr komissar. Komissarju fidejk. Mr. President, Honorable Members. Sur President, Honorable Membri, Il-kriżi ekonomika finanzjarja li għaddej minna bħalissa xukultant tista' tikkawżalna biex ninsew fuq l-impatt uman tagħha. U allura tajjeb illi nieħdu ftit passi lura biex nirriflettu fuq lan aħħari tal-riformi kollha tagħna. Dawk soċjali, <coughs> il-benessri ekonomiku finanzjarju tal-ċittadini ħutna Dan huwa ta' importanza ċittadini tagħna li huma wkoll konsumaturi, ħaddiema dawk li ħallsu t-taxxi u dawk li jfadlu għall kumpaniji tagħna kemm ikun mażar ta' daqs medju jew kbar u anka l-pajjiżi tagħna u l-awtoritajiet reġjonali u lokali dawn li msiħba kollha huma l-ewwel huma minn ta' quddiem biex iħassu iħossu xokkijiet illi bħalissa qegħdin iħabtu fuq is-suq fuq il-bib tas-suq waħdini. Irridu nurruhom illi dan is-suq waħdini jista' jkun ta' benefiċċju u għalhekk aħna f'Kakaw għamilna f'Ottubru għamilna dik għamilna konferenza bisħubija magħkom u bil-Presidenza Pollakka tal-Kunsill u kien hemm il-fuq minn elf fruħ tul id-diskussjoni kważi 10,000 ruħ li kienu wkoll fissu uniku. F'dan il-punt nixtieq nirringrazzja il-Rosatlun, Louis Grek, Martin Haber, il-parteċipazzjoni tagħhom fil-impenn tagħhom mal-Parlament għamila għamil dan il-forum ta' daqsek importanza għal dan il-forum għamila possibli biex iġbor fl-imkien kollha kien ta' suċċess kbir li aħna nistgħu naslu għal żewġ konklużjonijiet. E, għamila possibli għalina biex aħna nixprunaw l-inizjattivi kollha u anka biex nikkonvinċu n-nis kollha fl-Ewropa matul dan il-perjodu ta' kriżi u biex naraw x'inhu l-għażlijiet għal kreazzjoni tal-ħtiġijiet tagħhom. Għamna possibbli wkoll li aħna nikkomunikaw ir-riformi li aħna din nagħmlu irridu nitħabtu il-ħin kollu biex inxerdu l-informazzjoni fuq l-inizjattivi tagħna fi żmien meta tkunu qegħdin sa meta jkunu diskussi sakemm ikun hemm l-implementazzjoni tagħhom. Dawn huma r-riżultati fuq il-20 tħassib, punt ta' tħassib kbar fost iċ-ċittadini Ewropew. Ewropej. L-istudju wera l-ħtieġa għad ċittadini u l-kumpaniji biex kunu informati aħjar u anka biex ir-regoli tas-suq waħdini biex jiġu eh, applikati f'dak l-għandu semma saħħa tal-bniedem, kwalifiki, Eh, xiri online, eh, xiri pubbliku kif ukoll ir-rispett ta' drittijiet intellettwali. Issa ħna ħadna nota li d-dekorazzjoni ta' Krakovja eh, kif ġiet infasla mill-parteċipanti tal-forum qed turi dak li ġiet intalbet għalih. Dak li għandu xaqsam mal konnessjoni mal-lat tas-suq waħdini. Għanna tlet toroq quddiemna, l-ewwel li namlu is-suq uniku iktar sigura ċittadini tal-Ewropa, rridu li ċ-ċittadini kollhom fiduċja fis-suq waħdieni u u meta jużaw l-internet għal għal għaxxiri ikun hemm ċerta sigurtà. Allura rridu ninkoraġixxu mobilità min-naħa taċ-ċittadini tagħna f'dak li għandux ma' suq waħdieni u nassiguraw li l-għanijiet tagħhom ma jitfixklux minħabba ċerti konfini u ostakli u allura leġiżlazzjoni fuq postar e- ta' ħaddiema irrid isir f'dak li għandu x'jaqsam ma' drittijiet tal-bniedem u rridu ngħinu l-konsumaturi biex jagħmlu iktar użu mis-suq waħdin. Il-Kummissjoni l-bira adottat pakket ta' miżuri bilan illi il-konsumatur Ewropew f'dak li għandu x'jaqsam ma' servizzi online jew offline f'pajjiżhom jew stat membru ieħor ikollhom aċċess għal e, mekkaniżmi ta' riżoluzzjoni biex jekk ikollhom problemi u ilmenti ma' negozjanti online ikollhom e, triq ċara qoddimna. Qoddimhom. Irridu nimmistifikaw u neħħu l-problemi li jem f'dan is-sistema ġdida ta' xiri u bejħ. It-tieni, rridu namlu l-ekonomija ta' suq Ewropi ta' suq waħdini iktar iktar e, impenjattiva u attiva. U dan irridu namlu biex billi nindirizzaw il-negozji infushom u namlu ċara il- il-suq biex ikun iktar kompetittiv u biex inneħu ħafna pisijiet amministrativi. Hemm qatt ta' miżuri biex naslu għal dan, pereżempju single patent li huwa huwa importanti ħafna f'dak li għandu x'aqsam mal-innovazzjoni Ewropea u biex nassiguraw id-drittijiet tal-intellettuali u dawk tal-awtur. Idu nżidu u koll aċċess f'dak li għandu x'aqsam ma' kapital u f'dak għandu samma tislif u regoli iktar regoli anka f'dak għandu samma prokura pubblika ma publiku. pubbliku u t-tielet niffaċilitaw l-azzjoni pubblika aħna se naraw xinu kif inuma xiri pubbliku biex nirrendu l-affari il-ħajja iktar faċli għal dawk li msieħba u l-dawk li jużawhom l-azzjonisti aħna wkoll se nimlew il-vojt legali li hemm f'dak li għandu xasam mal-prokura ta' servizzi fl-Ewropa biex nintejbu il relazzjoni bejn il-kontratturi privati u dawk pubbliċi. Anka wa, kemm waqt it-tender kif ukoll fl-implementazzjoni tagħha u fl-aħħar rridu nġeddu r-relazzjoni tagħna ma' eh, partijiet terzi f'dak li għandu xasam mal maċ-xiri pubbliku. Aħna minna dal-miżuri kollha f'dak li għandu x'aqsam massu suq waħdini Ewropew rridu nassiguraw mill-implementazzjoni tagħhom mill-2012 ħad tkun sena kruċjali biex aħna inwaslu ir-riżultati daw ir-riformi. Ħad tkun pass kbir il-qudiem biex aħna noħolqu fl-20 anniversarju tal-ħolqin tiegħu is-suq waħdini. Da ħajkun avveniment eċitanti ħafna u rridu lill-imsieħba kollha biex jorganizzaw ġimgħa dwar is-suq waħdini biex jiffukaw fuq it-kab tkabbir u kif intqal fid-dikjarazzjoni ta' Krakovja. Matul din il-ġimgħa ħajkun hemm ħafna avvenimenti f'kull stat membru u kull avveniment ħajkun hemm avveniment ukoll ħajsir Brussell. Jiena tinserraħ fuq il-parteċipazzjoni tagħkom biex l-20 anniversarju tas-suq waħdini ikun storja ta' suċċess. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kommissar Dalli. Grazie, Kommissarju Dalli. U issa fisem il-gruppi politiċi nibdew xieħat minn min pajizi minn Ġermanja Andrea Schwab. Grazzi, President. <coughs> ta' dik l-istadina sabiħa biex nindirizza l-Kamra. Komissarju, kollegi, dak li ġara fotturu fi Krakovja dwar is-suq waħdini kif għal-Komissarju għanna kena attendenza kbira ħafna u Krakovja mhux ovvjament mhuwiex xi belt kbira u aħna stajna eh, niġibru l kulħadd flimkien f'dak li għandu x'jaqsam u niffukaw fuq is-kwistjoni ta' e-, suq intern. Naħseb il-proposti li ħarġu huma eh, huma tajbin u naħseb hemm ħafna punti fejn aħna naqblu l-kol f'din il-kamra kemm ukoll fil-ħdan il-familji politiċi li għandna nifmu naħdmu fl-imkien f'dak li għandu xaqsam ma' l-IDR u iktar faċli biex namlu, biex namlu negozju elettroniku. U aħna rridu naraw ukoll iktar simplifikazzjoni fix u wkoll. Il-gruppi kollha qed jagħtu appoġġ lejn din id-direzzjoni u il-professur Monti kien daħħala fil-programm u bata l-Komissjoni mux għellet aħna nabżon governanza ta' suq wahdini, jiġri jkun iktar uniformità fil-korp tal-regoli għall-istati membri u għall partiċipanzi fil-dan is-suq wahdini. U danu dinija l-opinjoni tal-din il-Kamra. Nixtieq allura nifoka fuq il-konklużjonijiet f'dak li għandu xasam ma' suq intern, il-forum ta' suq intern li sar fi Krakovja. Il-ministru emmek għal li stati membri malesti i-preparati li jaċċettaw iktar regolamenti. Jek daw kunu tajbin għas suq intern. Jiena unnek fi dan il-grupp tijaj PPN istan nirrepeti xaħġa unnek. Blatt ta' suq waħdini aħna rridna u poġġina ħafna importanza fuq li l komissjoni tatina ħafna f'dak li għandu xaqsam regolamentazzjoni. Hemm bżonn li dan il-proċess jitħaffef u fl-aħħar mhux l-inqas aħna rridu naraw inqas burokrazija u inqas red tape għall-SMEs. Grazzi ħafna. Kulin Gebhardt. Grazzi, is-Sinjura Gebhardt. Grazzi, kollegi, komissarju, dan il-forum li sar fi Krakovja kien ta' suċċess kbir. U rridu nerġo' nejdu għadin illa lix aħna narfu dal-affarijiet tajbin, nirkonoxxuhom. Nixtieq nirringrazzja lil kollega tiegħi Louis Grek għaliex kienet idea tiegħu oriġinarjament illi għandu jkollna forum ta' dat tip biex nippruvaw biex nistudjaw l-20 punt ta' tħassib ta' ċittadini tagħna nixtieq nirringrazzjah għal għax dak kienet iċċavetta għal dak kollu li għamilna u dak li għandna nagħmlu li neżaminaw it-tħassib ta' ċittadini minn tagħna u Allura, indunajna u għarafna li s-suq waħdini mhux ħaġa stratta mandu valur miżjud. Hemm punti differenti, suġġetti differenti bħal rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki, żgħażagħ jkunu jistaw jiftħu kont bankarju fi stat membru jor li jista' jkun diffiċli, ċertezza legali meta jkun hemm xiri online, modernizzar u tibdil f'ħafna areas, hemm tant affarijiet. Allura, dan huma kollha punti li aħna stajna neżaminaw il-problemi tagħhom u għal futur kummissarju inħoss illi għandna bżonn nifukaw iżjed fuq is-soluzzjonijiet li nistgħu noffru għal daw il-prijoritajiet. U aħna allura nħarsu l-qudiem dwar x'dak x'tista' twedna s-sena d-dieħla fil-Kummissjoni u aħna bħala Parlament u l-grupp tiegħi is-Soċjal Demokratiċi aħna ħankunu pożittivi fit-tweġiba fuq dak kollu li tatina. Grazzi ħafna. Kollegi Buxoj. Għal tlet minuti, is-sur Buxoj. <coughs> Eżis kollegi u għaziz komissarju Dalli, inti semmejt kemm il-darba li s-suq waħdini mhuwiex mhuwiex fiħdan e, eh, l-istituzzjonijiet Ewropej u hemm bżonn illi law kemm irrid iġib il kulħadd flimkien dan li ħareġ mill-forum ta' Krakovja u għalhekk kien kien eh, suċċess jiena ikolli ngħid li l-parteċipazzjoni tiegħi fil-forum kienet esperjenza ta' valur kbir. Il-parteċipanti tal-forum daħlu f'diskussjoni kostruttiva ħafna illi taw ideja dwar x'jasbu huma li huma l-prijoritajiet tal-iżvilupp futur tas-suq waħdieni Ewropew. Dinja waħda mill-affarijiet li ħarġet mill-forum u li nħoss li kienet ta' importanza enormi. Il-parti kbira tal-ċittadini u anka xuħut minna jikkonsidraw il-leġislazzjoni tas suq wahdini bħala waħda teknika ħafna xi kultant dan huwa minnu ħafna. Imma jina kont kuntent ħafna nara illi l-forum ġabar diversi ċittadini li ġew jgħidu l-istorja tagħhom dwar l-esperjenza tagħhom fuq is-suq waħdieni, l-aspirazzjonijiet tagħhom is-suq waħdieni ikun fuq ikun interessat miċ-ċittadini, minn nies normali illi sfortunatament għaddejjin minn esperjenzi koroħ biex huma jipproteġu drittijiet tagħhom. Nixtieq nirringrazzja l presidenza Pollakka tal-li qed tappoġġja s-suq waħdieni u anka bil-proposta li ħarġet minn Krakovja Issa dan il-forum jekk jagħmel differenza u għawnek qed nifhem kemm it-tlet istituzzjonijiet biex nippruvaw biex natu prova li aħna din natu kont tal-prioritajiet iskont id-dekarazzjoni ta', ta Krakofja, nispera li jkollna rieda politika biex noħorġu b'soluzzjonijiet. Irridu nifmu li l-leġislazzjoni tista' tkun effiċjenti minna ma tistax tkun effiċenti jekk ma jkunx hemm rispett lejn iż-żmien u l-iskadenzi. Biex għal-futur inħossi li dan huwa l-mod din it-triq tagħna li rridu nsegwu biex inneħħu l-ostakli li għadbaqa u biex iċ-ċittadini nġibuwa miktar viċin is-suq waħdini u għalhekk jiena verament nappoġġja il-ħolqien tal-forum online dwar is suq u suq waħdini li jkun pjattaforma u jiservi ta' dialogu mal-imsieħ pal parteċipanti kon u nħoss is-sinati l-għanna għanna niċċelebraw dal-avveniment billi noħolqu dan il-platform fl-aħħar mhux linqas nix nirringrazzja dawk kollha illi ħadmu bisħiħ għal dan il-forum, nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea, speċjalment il-Kummissarju Dalli u l-Kummissarju Barnier kif koll il-presidenza pollakka u dawk iċ-ċittadini kollha, entreprizi u NGOs u il-parteċipanti kollha illi attendew li kontribwew fuq dan l-ewwel forum tassu waħdini. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Es folgt nun... Grazie, kollega Buzoj. Onorevoli Harbour, għal żewġ minuti. Grazzi, President. Bħala President tal-Kumitat, jiena l-ewwel net irrid nirringrazzja il-Kummissarju Dalli illi ħasem mod attiv fil-forum għamel id diskors tal-eluq u l-Kummissarju Barnier illi bħalissa jinsab ġewwa Malta fil-kampanja tiegħu biex idur kull stat membru u jiddiskuti s suq uniku jingħażgur li Lewis Grek jinsab hemmhekk preżenti miegħu. Jiena naħseb illi il-lezzjonijiet illi ħadna mis-suċċess tal-forum tas suq uniku, kulħadd jemmel li kien suċċess kbir huma l fatt illi li l-estejna is-suq uniku huwa eżerċizzju importanti fis-subija u il-teamwork mhix xi ħaġa li nistgħu nagħmluha permezz ta' regolament tekniku minn Brussell kif qal Onorevoli Bużoj, mhix xi ħaġa li jista' jagħmilha kummissarju waħdu mhix xi ħaġa li tista' tinkiseb jekk l-istati membri jaħdmu għal rashom għaliex il-lezzjonijiet biex is-suq uniku jaħdem huma li l-istati membri jridu jaħdmu aktar fil-qrib u jagħmlu mill-qrib u jagħmlu skambju ta' informazzjoni biex ikollhom din il- din is-sistema ta' riżoluzzjoni alternattiva ta' tilwin fuq l-internet li inti proponejt kummissarju. U din rajnija mill-mod kif aħna ħdimna fl-imkien biex nipromovu dan il-forum. Ja ħasra illi il-presidenza Polla kamix hawnhekk għaliex kellha rwol u huma poġġew dan fil-quċċata tal-prijoritajiet tagħhom. Huma rrapportaw ukoll lis-summit dwaru u t-lestija tal-att tas-suq uniku kienet punt fil-quċċata fil-summit ta' tkabbir ta' Ottubru 23. Iżda jiena nixtieq nikkonkludi billi ngħid dan, Sur President. L-ikbar kwistjoni għalija li minħabba fija jena ħadsem fid diskussjonijiet kollha li fihom ħadu sem nies li kienu enerġetiċi hija dwar kif konna qed nikkomunikaw il-benefiċċji b'mod partikolari l-opportunitajiet madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi lilek għall ħidma tiegħek il-ħidma eċċellenti tiegħek fuq l-internet illi qed tippermetti biex il-kumitat tiegħi jkun jista' jgħaddi l-informazzjoni dwar il-ħidma tagħna fi rigward tas-suq uniku. Grazzi l-Onorevoli Tjanta Filidis għal minuta. Grazzi President. Il-mod ta' kif tlesta u ser jitlesta is-suq uniku ser ikun importanti għal ġejni tal-Ewropa l-Ewropa rrid ikollha suq intern effettiv u trid toħloq bilanċ bejn dimensjoni ekonomika u soċjali f'dan is-suq biex ikun hemm solidarjetà biex ukoll ikun jiġu mħarsa id-drittijiet kollettivi u individwali u anke jkun hemm żvilupp sostenibbli. Iżda aħna naħsbu illi lat dwar is-suq uniku mhuwiex konformi mal istennijiet tan-nies li lil minn din il-Kamra. Aħna rridu naraw illi l il bene pubbliku jitpoġġa fil-quċċata. Iċ-ċittadini jridu jiġu protetti, jridu għalhekk garanziji soċjali u anke l kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom iridu jiġu mħarsa. Kif ukoll id-drittijiet tal-kompetizzjoni ma rridux nikkompromettu l-Ewropa soċjali. L-alternattiva tagħna hija waħda sempliċi in-nies irdu jiġu qabel il-profit hemm alternattiva mhux għalina biss imma wkoll għall bqija tad-dinja. Grazzi. Kelli moħra l-Onorevoli Tun und Hoinstein għal minuta u nofs. Eh, dziękuję panie komisarzu. Grazzi tassew. Jiena nixtieq nirringrazzja lill kummissarju tal-klim sbieħ tiegħu għannis illi organizzaw dan il-forum. Dan ġenna nkomplu naħdmu kull-jum biex neħilsu mill-ostakli illi qegħdin ixekklu, għadhom qed ixekklu s-suq uniku. U niżguraw illi l-Unjoni Ewropea hija ta' bilħaq ta' benefiċċju għall produtturi u għall konsumaturi. Din hija l-qalba tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq ukoll nirringrazzja lill kummissarju Barnier illi ukoll stinka ħafna biex ikun hemm din l-organizzazzjoni li direttur ġenerali wkoll ma tantx insemmuha imma hija wkoll ikkontribwiet għal dan il-forum. Nixtieq nappoġġa dawk li qalu l-kelima preċedenti u nixtieq ngħid li aħna rridu nkomplu dan id-dialogu mas-soċjetà. Aħna ser inkomplu nagħtuhom widen. L-istqarrija ta' Krakovja hija ċara, rridu nkomplu niksbu riżultati. Kummissarju, għaliex il-forum illi jmiss ser isir ġewwa Brussell. Ma nafx, ma nistax nifhimha din id-deċiżjoni. Min ħada din id-deċiżjoni suppost li ħadu għal-Parlament u l-Kummissjoni flimkien hemm proposti oħra għal-post għal-forum li jmiss. Grazzi għal-minuta u nofs l-Onorevoli Korea du Campus. Sur President, Komissarju, Dalli. L-idea tas tal-forum tas-suq uniku għajnija li twetqet meta l-forum sar ġewwa Krakovja u kien hemm l-awtoritajiet reġjonali u nazzjonali involuti flimkien mal-soċjetà ċivili. Għandna roadmap min-naħa tal-Kummissjoni ta' 12 ta' April illi tindirizza l-istrateġiji u 38 prioritajiet illi huma identifikati fl-att dwar is-suq uniku biex niżguraw li jkollna suq uniku neħtieġu fiduċja, fiduċja mingħand iċ-ċittadini u l konsumaturi Iżda din mhix ħaġa ovvja ma nistgħux niddependu fuqha rridu nħeġġuha. Is-suq uniku mhix xi kwistjoni daqshekk ċara, rridu miżuri orizzontali, rridu protezzjoni tal-konsumaturi. U għalhekk il-forum tas-suq uniku irrid isir simbolu għall-Unjoni Ewropea għandu jsir darba fis-sena u hemm ta' parteċipanti differenti illi kunu ġejjin minn oqsma differenti. Grazzi. Grazzi biex nikkonkludu l-Onorevoli Kozusznik għal minuta. Grazzi President. Is-suq intern huwa l-unika strument li jista' jiggarantixxi t tkabbir u l-postijiet tax-xogħol fl-Ewropa. Is-suq intern issa ilu hemmhekk għal aktar minn 20 sena u l forum ġewwa Krakovja kien paġna fl-istorja, kiteb paġna fl-istorja. Dan imur lura għal-rapport minn Louis Grech. U Rosatun u Mario Monti u kol ħallew il-marka tagħhom hawnhekk. Ukoll il-kollegi mill-kumitat tagħna għaliex jidhirli li dan il-forum kien ta' bilħaq ta' suċċess irnexxa. Il-bieraħ Rosatun ġiet maħtura bħala l-aħjar membru parlamentari Ewropew fis-suq intern u hija jistħoq dan l-onur. Grazzi, onorevoli Kozusnik, issa naddu għal proċedura keġ DI l-ewel net l-onorevoli Bazescu. Grazzi, President, ruol ta' tas-suq uniku huwa wieħed deċiżiv biex l-Ewropa toħroġ minn dan l-istaġnar ekonomiku. Iżda monitoraġġ effiċenti tal-applikazzjoni tal-liġijiet marbuta mas-suq uniku jirrappreżenta kundizzjoni ewlenija biex is-suq uniku jirnexxi u għalhekk huwa meħtieġ li l-istat membri iżidu l-isforzi tagħhom fil-trasposizzjoni tar-regoli. Skont l-aħħar scoreboard pajjiżi jinsab fost l-axar pajjiżi illi tejbu r riżultati tagħhom f'dak li għandu x'jaqsam it-twettiq tal-leġiżlazzjoni Ewropea għandu perjodu medju ta' 2.8 xhur ta' dewmien fl-implementazzjoni. Ir-Rumanija tinsab fir-raba post u importanti l-Unjoni Ewropea tħeġġeġ il-kooperazzjoni bejn l-uffiċjali Ewropej, reġjonali u nazzjonali biex il-twettiq ta' regoli Ewropej ikun wieħed effiċjenti. Grazzi issa l-Onorevoli Tikaw. Il-konsolidazzjoni tas-suq uniku għandha bżonn il-mobilità tal-ħaddiema, l għarfien tal-kwalifiki, il-kummerċ elettroniku u netwerk Ewropew uniku. Jiena nappoġġa l-proposta tal-forum illi jkollna għafas Ewropew professjonali biex niffaċilitaw il-mobilità tal-ħaddiema u nissemplifikaw il-proċeduri għall għarfien tal-kwalifiki professjonali dan għandhom ruol importanti dak li għandu xaqsam il-posted workers il-ħaddima stazzjonati. Irridu nibnu il-fiduċja tal-konsumaturi, tal-SMEs biex huma jkunu jistgħu jużaw l-internet. Aħna qegħdin nistennew il-proposti min-naħa tal-Kummissjoni fi rigward tal-suq diġitali biex forsi jkollna wkoll l arfin tal-firem elettroniċi. Neħtieġu leġislazzjoni Ewropea għal protezzjoni tad dejta personali. Grazzi. Grazzi. L-Onorevoli Galpas. Grazzi tassew, Sur President. il fora huma importanti għaliex huma postijiet fejn l-informazzjoni tista' tiġi skambjata u jista' jkun hemm komunikazzjoni tal-idejat. L-anijiet tal-impjiegi tagħna jistgħu jintlaħqu biss jekk il-Parlament Ewropew jingħata ir-rwol sħiħ tiegħu fil-proċess. Irridu niksbu ftehim. Il-benefiċċji ekonomiċi huma kbar, ejjew ma ninsewx dan il-punt, iżda l-Istati membri irridu ukoll iwettqu dak li jgħidu fir-rigward tal-implementazzjoni tal-ftehim u l-flus ta' informazzjoni din hija importanti għall-SMEs irridu ndaħluhom f'din il-formula għaliex sissa ma kinux fiċ-ċentru tal-attenzjoni tagħna irridu nneħħu l-piżijiet li huma għandhom. Il-Kummissjoni qalet li jekk ser tagħmel aħna ninsabu ħerqana għal studju dwar is-sitwazzjoni tal-proċeduri burokratiċi f'rigward tal-SMEs. Grazzi l-Onervoli Xefjeski. Grazzi tassew. Din hija sfida kbira l-Unjoni Ewropea l-iktar fil-kuntest tal-kriżi irridu nappoġġaw is-suq uniku illi Isawwar il-bażi tas suċċess tal-Unjoni Ewropea f'April din is-sena il-Kummissjoni preżentat pakkett ta' miżuri li ġew infassla biex ittejbu it-ħaddim tas-suq uniku dan kien l-att dwar is-suq uniku illi kien immexxi minn Michel Barnier. Kien pakkett ta' miżuri illi ġie infassal biex minnu jibbenefikaw il-ħaddiema il-konsumaturi. il ħaddiema il konsumaturi Is-suq intern huwa bbażat fuq erba' libertajiet ta' moviment. Għaddew 20 sena u l-potenzjal ta' tkabbir ta' dan is-suq għadu ma ntlaħax u għalhekk dawn huma miżuri kruċjali li rridu neħduhom biex niżguraw illi l mutur tal-ekonomija Ewropea is-suq uniku ta' bilħaq ikun jista' użat kollu kemm hu. Grazzi. onorevoli Karas, issa fl-ħanet. Grazzi, l-ewwel nett. Nixtieq nifraħ lill-Sinjura Tunen Homstein. fit ta' dan il-forum dan għandu jkun korp permanenti u għandu jkun il-mutur tas-suq intern. Is-suq intern għadu mhux imlesti u hemm ħafna regoli li għadhom ma ġewx implementati hemm potenzjal kbir għad kabbir u impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Għalhekk aħna rridu nagħmlu dak illi impenjajna ruħna li ser nagħmlu u mhux noħolqu regoli, regolamenti ġodda. Għalhekk nixtieq ngħid li rridu nagħmlu l-almu tagħna biex niżguraw illi l-istati membri jimplementaw ir-regoli kollha, ir-regolamenti kollha illi aħna nivvutaw immedjatament dwarhom il-forum irid ikun ġabra annwali biex jiġu determinati l-prioritajiet u l-għanijiet hawnhekk. Grazzi Onorevoli Karas, wasanna fl-aħħar tal-proċedura KHDI, issa ngħaddi l-kelma lill kummissarju Dalli. Grazzi tassew President, grazzi Onorevoli Membri, il diskussjonijiet illi għadhom kemm spiċċaw huma importanti biex aħna inwettqu l-impenn tagħna fit-tnedija mill-ġdid tas-suq uniku u nirrispondu wkoll mod proattiv għall kriżi li qegħdin niffaċċjaw. Is-soluzzjoni tal-kriżi tiddependi fuq suq uniku effettiv. U dan jiddependi fuq negozju innovattiv u konsumaturi illi jingħataw is-seta. Kif għedt fil-introduzzjoni tiegħi aħna wkoll qegħdin nisħu dwar l-aspett soċjali tas-suq uniku. Dan għaliex aħna ma nistawx ninjoraw lill konsumatur l ħaddim illi jieħu sem fis-suq uniku, ma nistawx niddivorzjaw biex ngħidu hekk. Lan ta' dak illi qegħdin nagħmlu hawnhekk huwa illi ikun hemm progress għaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea. Dan l-avvanz ma jinkisibx permezz ta' xi rekord ta' statistika. Iżda, fil-ħajja veru proprja fejn aħna nistgħu ta' bilħa niksbu riżultati. Id-determinazzjoni tagħkom ser jagħti appoġġ b'saħħtu għar-riżultat tas-suq uniku kif qal l-Onorevoli Harber naqbel perfettament miegħu dan huwa sforz kollaborattiv. Irridu nimxu, irridu niċċaqalqu flimkien stati membri, parlament, kummissjoni, konsumaturi, negozji, kulħadd irid jiġbed l-istess ħabel biex dan il-suq uniku isir realtà. Aħna fil-Kummissjoni ninsabu 15 il-Kummissarji u aħna impenjati illi ikonna dan l-att u indaħlu wkoll il-loqsma kollha u jiena zgur li l-Parlament Ewropew ser jagħmel hekk ukoll. B'hekk inkunu nistgħu nkomplu norganizzaw avvenimenti fil ġejjini avvenimenti bħal dak tal-forum. Dan il-forum ġewwa Krakovja mhux ser ikun l-ewwel u l-aħħar forum illi ser jiġi organizzat. Aħna nemnu illi s-suċċess tiegħu jurina x'tip ta' importanza <coughs> għandna norbtu mal-iżvilupp ta' din l-attività. Din l-attività għandha tiġi sviluppata fuq bażi permanenti biex ikonna avvenimenti, sensiela ta' avvenimenti bħalhom. Ma nistawx determinaw il-frekwenza ta' dawn ta' dan it-tip ta' avvenimenti bħalissa u Sinjura Tun għadna lanqas wasanna għal post tal-forum li jmiss. Għadna ma nafux li mser ikun il-post Kien hemm xi diskussjonijiet imma ma ħadniex deċiżjoni u kollox aħdu qed jiġi diskuss bħalissa. Ġala darba dan huwa sforz kollettiv hemm bżonn ukoll ta' dialogu kollettiv biex joħorġu dawn id-dettalji kollha. U għalhekk jiena nemmen illi aħna rdu nkomplu nibnu fuq dak illi ksibna sissa. Jiena nemmen illi dawn huma passi fid-direzzjoni tajba biex ta' bilħaq niksbu dak illi aħna edna illi rridu niksbu. Su uniku attiv veru propja. Grazzi Kummissarju Dalli. L-Onorevoli Tun, imma għagġelek joġbuk. Grazzi tassew. il-Kummissarju Surdalli wieġeb għal punti li jien għamilt. Iżda għatali il mikrofonu ftit ilu u għalhekk jiena xtaqt nitkellem dwar l-għażla tal-post għall forum li jmiss għanna ħafna avvenimenti li jsiru fi Brussell. Krakovja kienet suċċess għaliex eh, dan il-forum sar band oħra, kena din l-alternativa li norganizzaw forum band oħra u niltaqgħu ma' nies illi ma niltaqgħux magħhom kuljum. Kien hemm eluf ta' ċittadini iżda jom kienu jinsaqbu miljuni ta' ċittadini oħra. Grazzi tassew, għandna riżoluzzjonijiet li ġew fasla, minn ħames gruppi u bekk intemmu dan id-dibattitu u ser nivvutaw għada f'nofsinhar